Procediamo ora al... Issa morru għall-spiegazzjoniet tal-vot jekk ġobkom ħaffu kemm jista' jkun biex toħorġu mis-sala biex il-kollegi tagħkom ikun jistgħu jieħdu l-kelma eh, għalmenu f'sitwazzjoni li tkun kemm xejn normali. La parola per... Nadi l-kelma l-rapport ta' Sur Langen nad il-kelma l-onorevoli Maullu. Jekk joġobkom. Ġelevi Onorevole Maullu in aula. Onorevoli Maullu iat e fis-sala. Mela, nad il-kelma minn fih l-Onorevoli Mamikins għal minuta. Grazie ħafna, President. Teka, ejo xa direktiva par abdrox naxnes startnijacibu ir viena nuwa. Nishtiq nirringazzak id-direttiva fuq il-medjazzjoni tal-assigurazzjoni huwa hija pass importanti biex inħarsu ċittadini Ewropej minħabba l-personalità legali tagħhom kif ukoll il-personalità fiżika fl-Unjoni Ewropea u barra mill-frontieri u għalhekk ma tantx jiddependi il-post fejn qegħdin imma hemm bżonn ikunu f'pożizzjoni li jixtru prodotti ta' kwalità għolja. U ikunu jistgħu jirċevu informazzjoni tajba u adattata mill-kumpanija tal-assikurazzjoni. Ovvjament għandna bżonn nipromuovu l-kompetizzjoni ħilsa u jtikun possibbli għal dawn il-kumpanija tal-assikurazzjoni joperaw fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Nixtieq insemmi il-fatt illi din id-direttiva se tkun tista' tajn li tipprovdi biżejt informazzjoni fuq l-ispess u li kiena votajt favur. Is-sur Hanan. Onorevoli Hannan. Yes. Onorevoli Hannan. Iva, grazzi. Il-suq intern fuq is-servizzi fissru different, affar differenti. Xuħut jaħsbu hil uh, eh, kummerċ ħiles għal prodotti u ikun jista jibih eh, prodotti jkun disponibli f'stati ħor ġifiri eh, rikonoxximent reċiproku bħalma għanna għal prodotti kummerċali. Imma dan mhuwiex fir-rapport dak li għanna hija idea għal struttura regolamentata uniformi fejn minn flok ikun hemm eh, ċaqliq ħieles qed improvaw in eh, nfasslu eh, regoli jigvernaw moteku fl-istati membri kollha qegħdin noħolqu kull xkiela tħul u jkollna ambjent su ferm iktar ristrittiv. Din kienet il-lakuna fondamentali tas suq tal-Unjoni Ewropea mill-bidunet minn flok nestendu l asra l-konsumaturi nillimitawa minħabba interessi tal-produtturi. Għana nishtiqu suq komuni ma mux struttura regolatorja u għalek nittama illi kompatrioti tijaj jivvataw biex jitilqu. E, L-Honorable Arnett il sajmis Dan il-rapport jitlob għal livell ta' protezzjoni tal-konsumatur li jiżdied u jiena eh, nifraħ li hemm dan il-kriterju imma dan jamluħ fil-kuntest illi jkun hemm ħtieġa għal miżuri nazzjonali tinnaqsu il-possibilità tal-Gvern Nazzjonali li jieħdu huma deċiżjonijiet fuq affarijiet bħal dawn. Iġifiri l-kamp ta' applikazzjoni jinfirex iktar għal dawk li ma' kompanniji li huma gvernati eh, mill-Unjoni Ewropea u mill-Ajopa u jien għandi problema maħabba din ir-raġuni aħjar dan isir fuq livell tal-Stati membri u mhux fuq livell komunitarju mandi problema oħra tati seta l-Kummissjoni toħroġ blatti delegati iġifiri biex toħroġ bil-leġizlazzjoni minnajr ma taddi mill-Parlament Ewropew. Iġifiri il-Kummissjoni mhux eletta li jieħu deċiżjonijiet u mhux il-Parlament Ewropew permezz tal-elettorat u din hija lakuna kbira. Skonti, issa ir-rapport Zuber nad il-kelma l-Onorevoli Pospisil. Grazie ħafna, President. Jena votajt favur ta' dan il-rapport għax naħseb illi l-kwistjoni tal-faqar eh, fiż-żaqażaħ fit-tfal fl-Ewropa hija problema kbira ħafna. iktar minn 1.6 miljun tifel u tifla ġew mill-quta mill-faqar fl-Ewropa u għalhekk hemm bżonn l-Unjoni Ewropea titratta dan is-suġġett u tipprova ssib soluzzjoni. Jiena jiena niġi mid-dinja tal-lemin politika u jiena nixtieq li konna budget ekwilibrat imma dawn il-miżuri ta' austerita ma jridux jorqtu l-tfal, ma nsidux mal-faqar tal-tfal u żgħażagħ ma jkollhomx aċċess tal-edukazzjoni u servizzi soċjali. Għax jekk le se noħolqu problema għal ġenerazzjoni kollha kemm li tkun dajfa ħafna mill-lat soċjali u tal-faqar. Grazzi ħafna l-Onorevoli Mamikens. Grazzi ħafna, President. Xena u tuk xvardi joti parasti jem sladej. It-tfal, Sur President, u mal-futur tana. Għamżon nżommu dan f'moħna għaxek ma jkunniex tfal ma nix ġejjeni u għalek u importanti il-politiki kollha tana bżonn jiġu mfasslin u implementali implementati b'tali mod u maniera li noffru it-tfal tagħna livell qoli tal-edukazzjoni, aċċess għas servizzi u involviment sħiħ fis-soċjetà imma sfortunatament minkejja ħafna proġetti u pjanijiet differenti, il-faqar dejjem jiżdied, l-esklużjoni wkoll dejjem qed tiżdied fl-Unjoni Ewropea. Il-faqar huwa fenomenu komplikat għall-aħħar huwa importanti ħafna lill istati membri f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea għandhom bżonn naħdmu id fit biex jiżguraw illi l-edukazzjoni eh, u servizzi soċjali u l-biss ikun provdut l dawn it-tfal. Grazzi ħafna, President. No. It's okay, it's okay. Okay, thank you very much. Signora Klun, grazzi ħafna President. Jina stajt nappoġġa kont kontenta li appoġġaj dan ir-rapport, grazzi l rapporter għax il-faqar fost it-tfal li wieħed minn erba eh, tifel u tifla ibati il-faqar minn xi ħaġa li nistgħu naċċettaw għalhekk hemm bżonn naġixxu ninvestu fl-edukazzjoni mod partikolari edukazzjoni hija kruċali għax tnaqqas il-faqar Mhux bizzejet li nipprovdu faċilitajiet ta' edukazzjoni għat-tfal, imma għandna bżonn involvu l-familji ġifir il-ġenituri u min jħossib it-tfal biex huma u koll jaċċettaw il-fatt illi edukazzjoni e, jwassal għal ħruġ mill-faqrem ħafna x'nistgħu nagħmlu għal kura tas-saħħa, għal djar, għal nutrizzjoni u għalina l koll dan il-Parlament Ewropew nafu għanna popolazzjoni dejjem qed ixieħ u għalhekk għandna bżonn daw it-tfal fil-futur u għalhekk hemm obbligu morali li ninvestu f'dan it-tfal imma hija ħaġa loġika anke perspettiva umana u ekonomika. Grazzi ħafna l-Onorevoli Nekov mhux qiegħed magħna. Issa ngħaddi l-kelma l-Onorevoli Jus Menova. Grazzi ħafna President. Eurostat qed li l-percentaġġ ta' tfal li qed ibatu mill-faqar u mill-esklużjoni eh, soċjali għall-Ungerija u għal-Rumanija jgħat 40%. Il-faqar fost it-tfal twassal għal nutrizzjoni ħażina li ħallu l-iskola dun huwa ċirku vizzjuż ta' esklużjoni soċjali. U lek jien appoġġaj dan ir-rapport biex innaqsu il-faqar fost it-tfal. Nemmen il-politiki tagħna bżonn jiffokaw fuq il-ib tal-ruq Eh, tal-faqar fost it-tfallem nabżon napoġġaw iż-żvilupp tagħhom, napoġġaw il-ġenituri tagħhom li qegħdin qiegħda u eh, daw kollha li huma żvantaġġati għandna bżonn investu fit-tfal bżonn ikun għandna strateġija. Issa dak li huwa l-fond soċjali hemm bżonn inkludu wkoll illi ninvestu fit-tfal ukoll fi strateġija 2020. Grazzi ħafna, President. Issa Onorevoli Anderson. to vote for jina votajt favur ta' dan il-rapport biex ikun hemm impenn sħiħ mill-Istati membri biex naqsu l-inugwaljanza soċjali. Fl-Unjoni Ewropea wieħed mkun erba' tifel u tifla ibati mill-faqar u fl-Londra 37 fil-mija. ħaġa qed ixxokjana ħafna deputati eh, appoġġa il-fond tal-garanzija tfal biex jikollhom aċċess l-edukazzjoni, eh, djar, deċenti u nutrizzjoni. U għadda fil-Parlament fil-Parlament tal-Renju Unit il-Gvern konservativ ser jipprova eh, jgħaddi l liġi illi se li bija 640.000 Eh, tifel u tifla se u koll eh, ikunu foqra. Mill-lejla mela narru għalek aħna u kollega tijar se nkomplu nġildu biex ma jkunx hemm iktar faqar u dan imkien. Issa l-Onorevoli Polczak. Grazie ħafna, President. Grazie tal tajt nil l-kelma. Jena u koll votajt favur dan il-rapport anki jekk kelli xifti dubji. Ġim semmi illi it-tendenza ta' żieda dawk it-tfal medda mill-faqar iva veru dinja realtà u għalhekk jiena appoġġajt dan ir-rapport. Imma naħseb illi l-istat ma jistax jieħu post il-ġenituri. U jiena kuntent ħafna li ċerti proposti ma dawx f'dan ir-rapport, per eżempju, il-standard il-level minimu għad-djar l-akkomodazzjoni għat-tfal veru li t-tfal għandhom bżonn jgħixu f'kondizzjonijiet tajbin, ma jekk il-ġenituri ma jistawx jiżguraw dar bħal din, min se jħu postom? Se jkun l-Istat, se jkun l-Unjoni Ewropea? U għalhekk ċerti tal-bit għas-sigurtà soċjali mm, eh, waqgħu fuq eh, bidnejn illi ma setawx jismawhom. Issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Kelly. Grazzi ħafna innovatajt għal dan ir-rapport għax huwa rapport importanti ħafna nitkellmu fuq tfal li qed jgħixu fil-faqar. U dan imur kontra il-garanzija illi konvenzjoni tal-ġus u datat li tfal għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa fuq għad il-biċċa xogħol. Meta t-tfal ikunu foqra ma tantx jistgħu jagħmlu xi ħaġa huma stess ma jistaw jagħmlu xejn minħabba li m'għandhomx iker, m'għandhomx djar deċenti, m'għandhomx edukazzjoni. It-tfal suppost ikollhom opportunitajiet biex jilabu u mhux biex jipprovaw isolvu dawn id-diffikultajiet. L-Unjoni Ewropea u waħda mir-reġuni eh, l-iktar fejn hemm l-iktar ġid fid-dinja u għalhekk ma jdux nkunu kontenti eh, f'din is-sitwazzjoni. U matul eh, din il- għal il-dizastru ekonomiku l-affarijiet kienu ħżina ħafna ma issa qegħdin nipprovaw nirkupraw u għalhekk għandna bżonn nifakaw fuq dan il-qasam. Grazzi ħafna is-Sur Sogor. Grazzi ħafna President. Grazzi ħafna it-tfal il-futur tal-Unjoni Ewropea, għalhekk jekk niġġieldu kontra il-faqar fost it-tfal dinha priorità lina hija ħaġa ta' smerija illi fis-seklu tagħna għandna tfal li tibatu min nutrizzjoni ħażina u għalhekk hemm riskju kbir ta' faqar fost it-tfal. F'ħafna stati membri tal-Unjoni Ewropea hemm problemi fil-familji stess u għalhekk għandna bżonn niġġieldu kontra dawn l-isfidi u il semestru Ewropew se tiġi 2020 għandhom son jagħmlu mill-faqar fost it-tfal priorità tagħhom u jiġġieldu kontra dawk dak il-fenomenu ta' tfal li ħallu eh, qabel l-iskola għandna bżonn niġġieldu kontra l-faqar fost it-tfal u l immaġinazzjoni soċjali u għalhekk nixtieq nattira attenzjoni tal-Istati membri kollha fuq l-importanza tal-ġida kontra l-faqar fost it-tfal dan it ikun l-impenn tagħna għal futur tal-kontinent tagħna. Grazzi. Onorevoli Makovej. Grazzi ħafna, Signora Sir President. Id-dritt għall-edukazzjoni għall-għajnuna medika, id-dritt li wieħed ikollu dar, id-dritt li wieħed jipparteċipa f'deċiżjonijiet li affettwawh u ħafna drittijiet oħra huma garantiti għat-tfal fil-Konvenzjoni ta' Ġus Maquda dwar id-drittijiet ta' tfal. Iżda ħafna tfal ma jgawdux minn dawn id-drittijiet u fil-fatt jidher li ħafna gvernijiet għas bissemaw bihom dawn id-drittijiet u mhux lesti li applikaw dawn id-dispożizzjonijiet. Fl-Unjoni Ewropea għandna sitwazzjoni serja ħafna wieħed minn kull erba' tfal huma medda bil-faqar u din hija l-Unjoni Ewropea Iġviri parti sinjura tad dinja, dinja ġeja minħabba politiki irresponsabli minnaħa tal-istati membri. Jina votajt favur dan il-rapport għalix joffri miżuri li staw tejbu situazzjoni li tista' ittejjeb il-ħajja tat tfalet. Nitkellem dwar miżuri li għandhom xaqsmu l-aċċess għall-edukazzjoni, saħħa, eh, akkomodazzjoni u jina nemmen li dawn ir-rakkomandazzjoni jitħajġu implementati. Il-faqar fost it-tfal ifisser il faqar tal-ġenituri, ġenituri li m'għandhom xogħol li ma jistawx jibatu tfal tagħhom l skolx m'għandux il-flus. U proverbju Grek jgħid li ċivilizzazzjoni tifjerixxi meta in-nies jiziraw is-siġar li qatt ma jkollhom bżonn joqdu bil-qeda fid-del tagħhom imma mingħajr it-tfal tagħna memx ġejjieni. L-Onorevole Hannon, grazzi sur eh, President, il-ġenerazzjoni tiegħi rat l-ikbar waqa fil-faqar fil-istorja tal-bniedem in-numru ta' persuni li għandhom faqar sever eh, bħalma jem kejla mill-ġnus maquda waqat bitnej f'kull tlieta eh, u li zjed tnaqis ta' faqar kien fl-Afrika u l-Azja u x'wassal għal dan il-kummerċ ħieles l-integrazzjoni ta' dawn is-swieq fis-swieq globali u il-tfittxija għal profitt ta' eh, kumpaniji tal-telefonija ċellulari u kumpaniji oħra dispeċini najdilkom għawek ma maġiċ minħabba kienem votazzjoni li innaqsu l-inugwaljanzi b'enfasi speċjali fuq il-faqar fost it-tfal. aħna ma, ma, ma kontribuċejna xej għat-tfal li jinsabu fil-faqar. Laħjar ħagġa eh, li nistaw namlu f'din il-kamra hija li nippermettu il-ġenju tal-persuni ħilsa, ġifiri daqshekk regolamentazzjoni irridu neħdu pass li l-ġemp. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Dodds. Sur President, Jina nara sinjal ta' zminijiet li frapport li foka fuq l-kwistjoni importanti ħafna tal-inugwaljanza u l-faqar fost it-tfal għal darboħra edin niddiskutu kwistjoni li għalija huma il-gvernijiet nazzjonali li għandhom ikollhom responsabilta primarja, l-istati membri l-autoritajiet rappresentanti lokali huma jinsabu fl-aħjar pożizzjoni biex jaraw fejn u għandhom isiru t-titib biex jassiguraw li ċittadini kollha tagħhom ikollhom eh, sem ġus u indaqs fis-soċjetà nix bżon l-Europa biex najdu dan, imma minkejja dan hemm numru ta' konklużjoni li nistgħu noħorġu mill-tekst ta' dan ir-rapport. Jiena għandi opinjoni bilanċjata kif nistgħu neliminaw l-inugwaljanza u ntejbu il-kwalità ta' ħajja l kulħadd. Aħna nemnu li minnaħa aħna eh, fil-Renju Unit bħala ġenz eh, imbirka u nistaw natu eh, benefiċċji ta' benessri lil dawk fis soċjetà li għandhom bżonnhom, li għandhom bżonn l-aktar inċentivi lil dawk li jixtiequ jagħmlu tranzizzjoni lejn post xogħol kif ukoll natu ħarsin lil dawk li huma li vulnerabbli. Min-naħa l-oħra inħossu li li it-kabbir ekonomiku u niprovdu l-impjigi huwa il-mod kif nistgħu tejbu l-ħajja għal kulħadd. L-Honorable Honet. Forsi temnu servizzi olja u l-ekonomija taxxa olja, forsi topponu privatizzazzjoni, forsi jintom tappoġġaw ehm, id-distribuzzjoni tal-tħulu tal-ġit, forsi jintom tal-opinjoni li E, benefiċċji universali, fundamentali, huma aħjar minn benefiċċji. E, u dawn huma pożizzjoni ta' ħafna nies, ma fl-opinjoni tiegħi huwa ħażin moralment u fundamentalment li nużaw ħażin il-kwissjoni serja ħafna tal-faqar fost it-tfal u nużaw bħala vettura biex nimbuttaw dawn il-politiki tal-ċelluk. Jiena personalment inħoss li ħafna iżjed li rridu nagħmlu bħala ġens, bħala l-Renju Unit biex niġildu il-faqar fost it-tfal, imma il-problema tiegħi b'dan rapport kienet li tant kien hemm kontenut fuq kwistjonijiet tant differenti mill-kwistjoni tal-faqar fost it-tfal li sfortunatament jiena ir-rapport ma stajx nappoġġah. Grazzi, sanaddu għal rapport fuq il-politiki ta' koezjoni u komunitajiet eh, emarġinati. Nad il-kelma l-onorevoli Mamikins. Grazzi ħafna mela politika ta' koezjoni din mhix strument biss li permezz tiegħu aħna nistgħu għabbażi pass pass nippruvaw eh, innaħħu differenzi bejn reġuni. Ovvjament din hija xi ħaġa li tissir, iżda jekk ħan rridu naqsu l-emarġinazzjoni eh, soċjali, din ix ħaġa xi tissir għalhekk jiena nappoġġa r-rapport għaliex jagħti xprun pożittiv sabiex inkunu nistgħu insolvu il-problema tal-partijiet tas soċjetà li huma emarġinati. U dan permezz li in, eh, indaħlu numru ta' soluzzjonijiet. Irridu naħsbu dwar l-ugwaljanza tal-informazzjoni u kif nistgħu ntejbuha u b'mod ġenerali n-nies iridu jifmu xini natura tal-problemi fejn jinsabu l-problemi għalhekk hemm bżonn nidentifikawhom, grazzi. L-Onorevoli Paul Polchak. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena votajt favur dan ir-rapport ir-rapport tal-Onorevoli Reinske anka jekk aktar kmieni fil-proċess kien jidher li r-rapport ħajkun wieħed ġenerali ħafna u estensiv ħafna il-komunitajiet kollha li jiġu emarġinati. Imma issa rapport eh, ġi rranġat u jina inħoss li issa nista' nappoġġah. Il-politika ta' koezjoni hija maħsuba sabiex naqqas l-inugwaljanzi u diskrepanzi mhux ġustifikati. li mandom ġustifikazzjoni naturali u jina jidirli li politika ta' koezjoni tejn ukoll sabiex niġġieldu l-esklużjoni soċjali. F'dawn l-aħħar ħames snin, in-numru ta' komunitajiet fejn inti tista' ssib l-esklużjoni soċjali hija xi ħaġa li rdoppjat din hija xejra negattiva u hemm bżonn li aħna nużaw il-fondi Ewropej biex inkunu nistgħu nittrattaw din il-kwistjoni. L-Onorevoli Makovej. Palissa, il-komunitajiet marginalizzati e marġinati huma definiti minn eh, kull stat membru għabbażi ta' indikaturi nazzjonali l-esklużjoni soċjali għad fuq l-żmien perjodu twil twil, aċċess għal komunikazzjoni, livell ta' edukazzjoni baxxa, eh, akkomodazzjoni mhux ta' kwalità, politika ta' servizzi soċjali, riski ta' saħħa, noqqas ta' aċċess ta' servizzi ta' saħħa. Kummissjoni aċċettat e, miftejmit ta' sħubija li ma jinkludux il-komunitajiet emarġenati. Jina votajt favur dan il-rapport għalix jissuġġerixxi li kunem l-inklużjoni ta' dawn il-komunitajiet emarġenati eh, fl-evalwazzjoni ta' proġetti tista' eh, tinkludihom jekk tħallihom fuq barra ma tistax tinkludihom Fl-istess ħin ir-rapport jissuġġerixxi li għandu jkun hemm konnessjoni ħjar bejn ir-reġuni għaliex persuni li jgħixu f'żoni transkonfinali huma emarġinati propju minħabba il-post fejn jgħixu. Għalhekk il-Kummissjoni għandha toffri spjegazzjonijiet dwar programmi nazzjonali u Ewropew għall appoġġ li jingħata l-imprenditori. Grazzi l-Onorevoli Hannan. Grazzi ħafna sur mm, sur President. Il-premessa ta' wara dan ir-rapport hija falsa. Il-premessa hija l aħjar mod kif il-komunitajiet emarġinati emarġinati jidħlu eh, fil-parti ewlenija tal-tal eh, ta' soċjetà hija permezz tal-finanzjar. Le, dan huwa l-kontra, anzi, jinkoraġixxu lil dawk li jirċievu il-flus eh, sabiex eh, jagħmlu jorganizzaw il-ħidma tagħhom skont dak li jirċievu. Fil-fatt l-aħjar mod kif tintegrom huwa billi tippermettilhom li jagħmlu kummerċ ħieles permezz ta' kuntatti bejnietom mingħajr ebda intervent. Mem lebda sistema sistema aħjar mis-suq biex jiġi flimkien nies li forsi jaqsuħobu l-xurxin, l-oppost tal-suq ħieles mm, miex sistema li taħdem, lebda sistema qatt ma ġiet maħluqa li taħdem tajjeb daqs is-suq ħieles, fej inti trid tisserraħ fuq il-benessri tiegħek eh, skont il-xogħol li għatuk in-nista welcome this report which focuses on ensuring that cohesion policy benefits communities. l-onorevoli dodds dan ir-rapport jifoka fuq il-komunitajiet li huma emarġinati għal numru ta' raġunijiet b'modi differenti. E, Fl-Irlanda ta' fuq il-fondi strutturali għandhom għal periodi differenti għenu e, vittmi ta' terrorizmu li faċċaw E, ostakli soċjali, e, fiziċi u anka psikoloġiċi għat taħriġ u l-inklużjoni. Dan permezz tal-PIS e ESF u l-ESF għalek fl-ebda stadju manna niqfu naraw kemm għamilna affarijiet tajjeb hemm bżonn li inkomplu bden il-finanzjar ħalli nassiguraw li nejnu ħajjiet tal-persuni. Fil-Irlanda ta' fuq kien hemm inni ġew injorati settuni tal-volontarjatu anka tan-nisa minkejja lajnuna li jistgħu jagħtu u l-allima li jistgħu jimpjegaw u għamlu anzi ostakli dawn il-politiki jinjoraw eh, il-valur tad-dispożizzjonijiet u tal-forniment komunitarju. Issa wasal iż-żmien li l-Kummissjoni u l-Kummissarju Ewropew ifakkar il-Ministru tagħna propju dwar dan. Grazzi. Onorevoli Carver. L-Onorevoli Carver. Para l-unika parlamentarju li jana għandi sfond ta' Zingaru, eh, jiena nappoġġa il-drittijiet ta' Zingari, fil-fat jien ħan konferenza f'Londra. Ħafna minn din dan rapport tal-inizjattiva eh, jitlob għall-azzjoni tal-Unjoni Ewropea u fid-dawl tal-pożizzjoni Ewropea tija, il-politika tija jien ma nistax nappoġġa dan l-azzjoni fuq livell Ewropew. Biex din il-kwistjoni eh, tiġi trattata kif suppost, il-moħ, il-mod taħsib irrid tiġi trattat fuq livell nazzjonali. Jiena eh, votajt favur il- l-emenda 42 premessa Q. E. Naf li ħafna nis li votaw kontra dan rapport ma minix sorpriz minħabba il-bidla eh, reċenti tal-gvern li jiprojbixi eh, ċertu regolamenti li huma kontra il-komunità tiegħi li tivvjaġġa ġifieri ta' Zingari u dinja xi ħaġa inaċċettabbli. L-Onorevoli Anot, jiena ma votajtx fuq dan ir-rapport, fil-fatt ma votajtx fuq ħafna rapporti, partikolarment għal rapporti mhux leġislattivi hawnhekk. Naqbel li il-minoranzi ħafna drabi jġi trattati ħażin, ovvjament li naqbel, naqbel li il-poplu tar Roma b'mod partikolari ġew trattati verament ħażin f'ċertu pajjiżi soġġetti għal kundizzjonijiet li ħadd m'għandu jiġi soġġett għalihom, ovvjament li iva, jiena nemmen li kull kull kull pajjiż għandu jagħmel iżjed biex jiġilet din l-oppressjoni, ovvja li naqbel, imma ma taħares lej ir-rapport, ir-rapport qed jissuġġerixxi li l-integrazzjoni fuq il-livell Ewropew hija soluzzjoni le. L-integrazzjoni fih dan dawk il-komunitajiet fih dan dawk il-ġnus. Din hija soluzzjoni tal-problema li hija dan ir-rapport assolutament mhux qed jifhem is-sitwazzjoni għalhekk jiena ma jiena stjanejt. Grazzi ħafna sanaddu għal ehm, rapport Vajrnen ir-rwol tal-Unjoni Ewropea fil-ġus maquda L-Honorable Campbell Bannerman jien votajt kontra dan rapport perikolus għaliex għall-dar boħra l-Unjoni t tipprova taħta fis-seta eh, u tneħħi ehm, il-sovranità tal-gvernijiet demokratiċi. Din hija xi ħaġa li qed tibni l-imperu Ewropew. Din hija jekk l-Unjoni Ewropea jkollhom sede fil-Kunsil ta' Sigurtà ta' Ġużoqda jitfal barra ir-Renju Unit u Franza u jfisser li ir-Renju Unit ma jibqax ikun fil-qalba ta' Sigurtà Ewropea propju fi żmien meta id-dinja qed tiffaċċja teddida li m'hemmx bħala tal-ISIS dan huwa attakk ostili fuq is-sovranità tar-Renju Unit u ta' Franza huwa eh, attakk li rridu nirreżistuh u nirrifjutaw. Aħna diġà kellna nċedu l-postana fil-WTO u ma nistgħux namlu il-ftejbit um, kummerċali tagħna, issa ejja ma nagħtux lil Brussell il-post tagħna fil-Kunsill ta' Sigurtà wkoll. Il-Onorevoli Mawlu mhux qed narah, issa ngħaddi l-kelma l-Onorevoli Pospisil. Jiena ivvutajt favur dan ir-rapport għaliex jiena naħseb li huwa importanti li konsidraw ir-riforma tal-Konsil tas sigurtà u l-Organizzazzjoni tal-Ġus Maquda kollha kemm hi. Hija xi ħaġa ovvja llum il-ġurnata meta s-sitwazzjoni tas sigurtà tal-Ewropa qed tmur għall-ar aħna naraw li l-entitajiet tal-ġus maquda ma jinsabux pożizzjoni li jkunu jistgħu jagħtu reazzjoni kemm jista' jkun malajr. Ir-rapport tal-lum jirrappreżenta sejħa addizzjonali għall istati membri tal-Unjoni Ewropea sabiex jagħmlu pressjoni fuq stati membri oħra tal-ġnus maquda u jiena naħseb din tkun ħaġa pożittiva. Tkun ħaġa tajba u loġika li l-Unjoni Ewropea ikollha sede fuq il-Kunsill tas-Sigurtà Iżda xorta waħda naħseb li ħajkonna bżonn niddiskutu aktar biex nitħattu fil-ġejjin dwar ir-riforma tal-Kunsil ta' sigurtà Imma is-sitwazzjoni kurrenti hija ħażina u jiena nittama li rapport ħajjin biex itejbu. L-Onorevoli Mamikins. Grazzi ħafna. Sur President, żminijiet riċenti, l-Unjoni Ewropea ħadet pożizzjoni pala xi ħaġa Eh, li hija ikbar minn dak li huma l-istati membri individwali u l-organizzazzjonijiet u qed tipprova kif tkabbar u tespandi l-influenza tagħha. L-Unjoni Ewropea qed tieħu pożizzjoni bħala difensur attiv u eh, avukat tal prinċipji tal ġnus maquda fil-ġlida kontra il-tibdil fi klima, skambi kulturali u attivitajiet oħra bħal dawn. Iżda l-ġnus maquda mhux dejjem kienu eh, eżempju tajjeb ta' ħedma effettiva mit-tmim ta' fit tini gwerra dinija il ġrus maquda ehm, ġew eh, attivati u eh, l-Unjoni Ewropea trid tkompli il-ħidma tajba tagħha. Grazzi ħafna l-Onorevoli Klun. Grazzi, Sur President. L-istruttura tal ġrus uda suppost tratta il- eh, l-sfidi globali u trattat tal-Lisbona fil-fatt taraf l-ġnus Mugda bħala msieħeb, msieħeb li nduru leħ fi żminijiet ta' kriżijiet internazzjonali partikolarment permezz tal-rappreżentanta Olja. Aħna qegħdin nitkellmu fi żminijiet ta' sfidi globali u għalhekk irridu niftakru ġnus maquda xini u għal ġiet stabilita biex iżomm paċi u stabilita internali biex issolvi il-menti biex tipromovi u tħares id-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet fundamentali kif ukoll tipromovi eh, l-iżvilupp ekonomiku u soċjali u l-Unjoni Ewropea flimkien mal-ġus maquda għanda ruol ewlieni biex tindirizza dawn l-sfidi. L-Irlanda inaqdet mal-ġus maquda fl-1955 u dan permettija li tmexxi l qudiem l-annijiet tal-politika barranija. Jena appoġġajt ir-rapport iva, kontenta nagħmel dan, kontenta li nkompli nipparteċipa fid-diskussjonijiet hekk kif aħna nevalwaw ir-rwol tal-Unjoni Ewropea fil-ġus maquda. Grazzi. L-Onorevoli Nekov Muxaw, mela l-Onorevoli Seymour. Grazie, Sur President. Iġus ma'uda hija organizzazzjoni spiega li l-nifisa. Il-punt ewlini huwa il-ġnus l-Unjoni Ewropea miħux ġen, sanka jekaw ħafna minnkom li jekk jixtiequ, dan huwa eh, komplot li eh, l-Unjoni Ewropea tieħu sede tagħna l-Unjoni Ewropea miex ġens, miex nazzjon, allura m'għandix posta emmek. Grazzi. Rix vota me vavrun turist kalxa. Grazzi tal-kelma, President. Jina votajt favur dar rapport u kontent ħafna b'dan, specialment minħabba l-fatt li jina rapporter fi semmi Pepe għal dan il-rapport. U importanti għal dan il-rapport u jina kontent bil-fatt illi aħna rridu nħolqu iktar kooperazzjoni u koordinament mal ġinus maquda. Aħna nħossu li l-Unjoni Ewropea bl-Istati Membri tagħha huma l-ikbar kontributuri għal għajnuna umanitarja fil dan ġinus maquda dan huwa importanti ħafna. U wara wara dan irridu nikkonċiljaw dan b'mod diffiċli, speċjalment li ġiet immirata din rajna xġara f'Pariġi, f'Brussell, minn pajjiżi li aħna din nagħtu ħafna għajnuna. Dan huwa effett li rridu naħdmu iżjed qatih biex nikkoordinaw l-isforzi tagħna anke mal-Nazzjonijiet Uniti biex ngħinu il dawin nies jiżviluppaw biex bekk nistgħu noħolqu paċi u t-terrur forsi e, isib roħju għal darba għal dejjem jispiċċa. Grazzi, jisuna ma kabej mhix jedaw u issa kellim li jmiss. Grazzi tal-kelma aħna nibqgħu nisimgħu ripetutament li federalizmu Ewropew spiċċa li qed ikollna approċċ iżjed flessibbli u merħi, anka l-Kummissjoni Provat toħroġ b'ċerti regolamenti u mbagħad ikollna dawn diskussjonijiet fuq f'dawn biex ikollna sede waħda nija l-Unjoni Ewropea fin-Nazzjonijiet Uniti. E, e, bħala jisna din insew is-sovranitajiet tal-pajjiżi l-oġġezzjoni tiegħi ma nistenniex li jkun hemm simpatija kbira mill-Kamra, l-idea li noġġezzjoni għalija u li qed nibnu stat wieħed u gvern wieħed mingħajr l-ebda sens ta' nazzjonaliżmu. M'hemm l-ebda eh, sens ta' komunità ta' identità, la xewqat u allura mill-fijat burokratiku. Inħossu li nistgħu noħolqu bandiera, ikonna l-istati kollha wara dil bandiera u nimxu nibqgħu mixjinek b'mod waħdini. L-affarijiet ma jimxu xeket jgħid il-kellim. Grazzi ħafna. Grazzi. U wissa Signora Dodds, grazzi Sur President fi żmien ta' inċertezza u tħassib f'dak għandu xasamma dak kollu li huwa Ewropa wara l-attakki terroristiċi f'Pariġi u f'postijiet oħra, qegħdin naraw il-wol tan-Unjoni Ewropea u n-Nazzjonijiet Uniti jisfurzawna biex nidħlu f'integrazzjoni u mandat uniku ta' rappreżentanza waħdanija quddiem dawn l-entitajiet biex aħna intejbu kol koordinament tagħna. Minflok ma nsegwu s-sede tagħna fin-Nazzjonijiet Uniti qegħdin noqogħdu nitkellmu fuq l-apparat eh, tal-Unjoni Ewropea uniku fih dan in-Nazzjonijiet Uniti. Flok ma eh, l-Unjoni Ewropea għandha tkun bħala eh, mezz kif jingħaqdu l-istati membri tal-Unjoni Ewropea u mhux li tuħodilhom posthom. U l-interessi tagħna fil-pjattaforma ta' dinja manna lebda bżonn ħlief l-Unjoni Ewropea, ma li għandna bżonn huwa eh, kooperazzjoni, koordinament aħjar. U wara d-diskors ta' dikjarazzjoni ta' Sur Kamero meta li Sur Holland dil-ġimgħa hija kwistjoni ta' kif aħjar naħdmu bħala nazzjonijiet eh, biex niffaċċjaw il-problemi ta' terrorizmu li għandna fl-Ewropa. Grazzi, l-onervol kellim li jmiss il nazzjoni Tuniti, l-Unjoni Ewropea mhijiex nazzjon, m'għandix għad tkun nazzjon, ma tieħux m'għandix tieħu post in-Nazzjonijiet nispera li ċara li l-Unjoni Ewropea m'għandha l-ebda rwol fih dan in-Nazzjonijiet Uniti. Mr. President, the United Sul President, il-Renju Unitu huwa wieħed minn żewġ stati membri tal-Unjoni Ewropea fih dan Nazzjonijiet Uniti fih dan il-Nazzjonijiet li għandna status e, e, e, ta' vito. Franza hija pajjiż diħor. Ma se appoġġa l-ebda possibilità li l-Unjoni Ewropea tiħu tieħodilna postna bħala membru fin-Nazzjonijiet Uniti forsi għanna l-Unjoni Ewropea tgawdi minn ċertu illusjoniet ta' grandezza imma jina qatt, għattu qatt ma nappoġġja is-sitwazzjoni illi jkollna l-Unjoni Ewropea li tieħu post pereżempju il renju Unit. Għalhekk kif tajt kontra, grazzi. il sinjura Edriġ li għandha l-kelma. Thank you. Well, Grazzi. Mela, hija l-aħjar l-iktar spiegazzjoni eh, faċli ta' vot li għandin għamil, sempliċement hija din. Il-Nazzjonijiet eh, Uniti, Renju Unit, l-Unjoni Ewropea ir-Renju Unit huwa e, e, nazzjon sovran, gburi bih innifsu, nispera nittama falla li dan ma qatt ma tinbidel u dejjem inżommu s-sovranità, l-indipendenza tagħna u l-post individwali tagħna fih dan Nazzjonijiet Uniti. Questa era l'ultima dichiarazione. Kienet l-ewwel dikjarazzjoni għallum u e sa nissospendi il-seduta sa tlieta ta' wara nofsinhar.